Għala parti des explications. Grazzi ħafna mela kollegi, sanaddu għal spiegazzjonijiet tal-votazzjonijiet. U kollegi, nishtiq nistaqsi nitlobkom. Jekk biħsibkom u l-barrek, irrobkom għamlu dan b'mod ordnat u kemm jista' jkun kwiet. J'ai reçu euh, six demandes d'explication de, de vote. Għandi sitt talbiet għall spiegazzjoni tal-vot. Mela, jien nibdew issa bir-rakkomandazzjoni mis-Sinjura Ayuso U għal-minuta is-Sur Karfi. Edin attenti ħafna l-dak li għandek xitejt. Il-konvenzjoni fu il-kummerċ internazzjonali u il-speċi perikolati tal-flora u l-fauna huwa strument internazzjonali importanti u dan jippermetti din il mozzjoni tippermetti l unjoni Ewropea ssir parti minna. l għan ewlieni tal-konvenzjoni huwa nassiguraw li l-kummerċ internazzjonali f'dawn il-tipi ta' animali u pjanti slavaċ ma jiġux medda. U ma jed anzi il-kommerċalizzazzjoni tagħhom ma teddiċ il-supervizjoni il-sopravivenza tagħhom. Il-popolazzjonijiet verament qed u hemm ċertu speċi li qed jaslu viċin l-estensjoni. Minħabba l-kummerċ f'dawn l-annimali u pjanti jaqsmu l-frontieri bejn il-pajjiżi l-sforz eh, għal regolamentazzjoni titlob kooperazzjoni internazzjonali biex naraw li ċertu speċi ma jiġu sfruttati żejjed. Kif ukoll apparti ir-regoli il-ħarsin Is-salvagwardja tagħhom dan għandu effett ukoll fuq l-industri madwar id-dinja u rridu nħdum bis-serjetà kbira. Għalhekk il-MPs ta' Sinn Fejn appoġġaw din riżoluzzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa Sinjura Kinici, Kimici għal Kinici. Grazzi ħafna Sinjura President. Sajtis tħares 35.000 eh, speċi ta' flora u fauna li jinsabu friskju ta' em, estinzjoni u eh, Is-subija tal-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa importanti ħafna mhux biss għaliex issa l-Unjoni Ewropea jkollha rwol attiv fi dan is-sajtis imma wkoll għaliex l-Unjoni mbagħad jista' jkollha fuqha rwol ta' tmexxija politika ambjentali, partikolarment tal-ħarsien tal-biodiversità, fejn l-Unjoni Ewropea għandha eh, liżjed leġislazzjoni avvanzata. Il-kummerċ internazzjonali tal-ispeċi eżotiċi huwa ta' biljuni ta' euro fis-sena u l-Ewropa għal ċertu speċi il boa, per eżempju, strip il-gbar, eh, hija l-ewwel wieħed eh, l-ewwel importatur l-Unjoni Ewropea u t-tieni għal dawk li huma il-qtates il-gbar u rridu niġġieldu l-kummerċ illegali u kontrabband ta' dawn ispeċi. Is-ħubija tal-Unjoni f'din il-konvenzjoni tista' saħħaħ biss din il ġlieda għalhekk jiena votajt favur ir-rakkomandazzjoni. Grazzi. <laughs> la paroli ta' Madame Görling pour une minute. Issa, Signora Görling għal minuta u dawk il-persuni li jinsabu jpaċċu fil-kuruturi u fil-taraċ kieġobkom oħorġu. Grazzi. Grazzi jena nappoġġa eh, il-subija tal-Unjoni Ewropea f'din il-konvenzjoni palissa 28 stat membru kollha kemm huma huma firmatari għalhekk forsi min saqsi l-Unjoni Ewropea eh, x'għad tkun qed iżid bis-subija tagħha x'valur qed nieħdu billi nkunu iffirmati jew membri ta' din il-konvenzjoni kollha f'daqqa. Jiena qatt ma kont preżenti fl-qaqa ta' sajt iżimma jiena nista' nifhem li l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea mhux dejjem jitkellmu bleħen wieħed, kultant għandhom pożizzjonijiet differenti minkejja l-fatt li huma firmatari tal tal-istess konvenzjoni għalhekk din it-tina l-opportunità li ninnegozjaw il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea l-ewwel u mbagħad aħna nkunu f'pożizzjoni li niġġieldu eh, bil-pis tagħna, ġifieri nirrappreżentaw iċ-ċittadini kollha tal-Ewropa f'din il-kwistjoni tant importanti. Il-kummerċ fl-ispeċi eżotiċi huwa tielet l-ikbar kummerċ illegali wara eh, id-droga u il-bnedmin għalhekk huwa verament importanti li l-Unjoni Ewropea eh, tkun maquda biex tiġġielet dan il-kummerċ illegali. Grazzi ħafna. Is-surjar. Grazzi ħafna, Sinjora President. Jena naħseb li ħana l-koll naqblu li ħaġa tajba li l-Unjoni Ewropea isieħbet mal-konvenzjoni CITES. Forsi nistaqsu għalfejn din qed issir biss issa, imma sissa ma kienx possibbli, kien possibli biss għal stati membri jew pajjiżi li jinaqdu issa l 2013 huwa possibbli li assoċjazzjoni ta' stati membri li jinaqdu mal-konvenzjoni jina kuntenta ħafna li issa naqadna bħala Unjoni Ewropea li verament ikunu nistaw ikonna impatt hija ġurnata tajba għall-ispeċi ipperikolati. Palma diġa intqal. Kien hemm ħafna abbuż, ħafna importazzjoni u esportazzjoni illegali u nixtieq nagħla baħbar tajba l-Unjoni Ewropea trid e, eh, mizata miżata ta' sħubija. Iżda l-istati membri e, il mizati tal-istati membri ħajjonqsu. Għalek, din hija ħaġa tajba għaliex l-istati membri ħajkollom inqas xi ħalsu bħala eh, miżata ta' sħubija. Issa, sur Corbett għal minuta. Grazzi ħafna jina nistan naqat mal-kollegi tija, l-istess raġunijiet li nixtieq nilqa is tal-Unjoni Ewropea f'din il-konvenzjoni. Issa għandi raġuni addizzjonali. Huwa speċi f'pajjiżi stess li huwa perikolat huma il-konservativi favur l-Ewropa. Huma għandhom ħafna predaturi fil-partit tagħhom stess u jiena naħseb li għandna impoġġuhom fuq il-lista tal-ispeċi perikolati u għandna nagħtuhom il-ħarsin minn dawk li qegħdin eh, jedduhom il-partit politiku tagħhom stess. Grazzi. Et poursuivre a Monsieur Hanan pour une minute. Grazie ħafna. Issa is-sur Hanan għal minuta. Grazie ħafna, Signora President. Il-kummerċ mhux neċessarjament huwa l-għadu tal-konservazzjoni, sakemm għax qed jagħti n-nies inċentiv eh, li joffru eh, li, jittrattaw l-ispeċi bħala riżors għalhekk jistgħu ħarsu dawn il-riżorsi. Eh, per eżempju dak li ġara fil-Kenja meta kien hemm proibizzjoni sħiħa tal-infanti tal-kaċċer kontra l-infanti u hemmhekk e, bażikament naqsu ħafna n-numri fil-waqt li fiż-Zimbabwe qalu l-infanti huma ta' min ta' proprjetà tal-art ta' mini. U hemmhekk żdiedu n-numri U 28 stat membru huma eh, firmatari u dan ifisser li l-Unjoni Ewropea bil-mod il-mod qed tieħu eh, il-pożizzjoni ta' stat inkluż id-dritt li titkellem fissem l-istati membri tagħha fil-fora internazzjonali ma jiena naħseb li din hija xi ħaġa li l-istati membri jistgħu jiddeċiedu weħedhom permezz tal-mekkaniżmi demokratiċi u l-proċeduri tagħhom. Grazzi. Pour conclure, Monsieur Macaire. Grazzi ħafna u issa sur de Mesmaker għal-minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Kollegi, il-kummerċ illegali fl speċi perikolati tal-flora u l-fauna hija problema dinjija u għandha bżonn ta' approċ dinji. Il-Konvenzjoni Internazzjonali CITES ġifieri hija li żiet waħda importanti għaliex hija il-Konvenzjoni Ewlenija U l-ispeċi rari tal-flora u fauna eh, huma ma inklużi fija imma hemm is-sigurtà tagħna wkoll f'mument meta l-kummerċ illegali jiswa biljuni ta' dollari. Iżda f'xi minn dawn il-dollari qed imorru fil-finanzjar ta' terrorizmu għalhekk aħna nappoġġaw bisħieħ is-ħubija ta' l-Unjoni Ewropea Sissa l-Unjoni Ewropea kienet biss osservatur u issa biss ħubija tal-Unjoni Ewropea għandna aktar trasparenza legali U dan ovvjament iżid il-seta tagħna l-impatt li jista' jkollna u din hija ħaġa tajba. Grazzi ħafna mela għalaqna l-spiegazzjonijiet tal-votazzjonijiet u issa is-sessjoni ġiet magħluqa sa tlieta l-ikla tajba. Ah. Ouais, d'accord.